u tlet astenzjonijiet għal daqstant għaddiet. Għal daqstant wasanna fit tmiem tal-votazzjoni tagħna nixtieq ninformakom li il-PPA e semma li sur Clary għaw xi oġġezzjonijiet le approvajtu u oh, tajjeb is-sur possil tek joġbok. Point of order, Iva, Sir President, niskuza ruħi, pero illum matul il-ġurnata kollha jiena notajt li estremist mill-lemin mill-Ungerija tkellem dwar kull ħaġa. Jiena naħseb irrid ikollna aġenda ċara għax xi kollegi għadhom ma jafux eżatt kif taħdem is-sistema. Sfortunatament miex hekk, però żgur se tiġi informata il-minuti tal-laqa ser jiġu approvati fil-ġant li ġejjin u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jiġu aċċettati. M'hemmx oġġezzjonijiet, allura f'dak il-każ. Is-sessjoni għamaluqa il-vjaġġi tajjeb. Grazzi.